parlament li ħajibdow minn għada nar il-21 ta' jannar. Il-minuti ta' sessjoni tal-lum ħajġu prezentati għall-approvazzjoni fil-bidu tal-sessjoni plenarja li jmiss. Jekk memx oġġezzjonijiet, il-rezoluzzjoni adottati ta' sessjoni tal-lum ħajġu mresqa lil dawk konċernati. Point of order, Missur Sterling. Grazzi, President. Tiġa kena zoċ votazzjoniet nominali u dal-ħodu qabel il-waqfa tal-offsenar kena zoċ votazzjoniet nominali u hija s-sentenza unek fil-parlament li jrid ikollok iktar minn 50% tal-ħin u 50% tal-votazzjoni nominali biex bek tiżgura li ħajkollok il-paga ta' jum sħiħ u għamennu f'dan il-kas jew xinija situazzjoni. It's correct, you have to be present għamennu, minnu tkun prezenti 50% tal tal-ħin allokat, jente President. Mela kollegi, nala is-seduta tal-lum nishtiqilkom għarra f'senar tajjeb u vjaġġ tajjeb lura lejn darkom. Grazzi u saħħa.